fuq self fil-munita barranija. Nadi l-kelma mill-ewel l-mistidentana fisem il-Kommissjoni Ewropea, Mr. Hill. Sur President, grazzi ħafna jena grat li għandi din l-opportunità sabiex niddiskuti ma'kom il-kwistjoni importanti tas self f'munita barranija li wieħed jieħu self biex jixtri dar hija l-ikbar finanzjarja eh, tranzazzjoni finanzjarja li ħafna nies jieħdu f'ħajjithom għalhekk hemm bżonn li konna eh, suq tal-self għad-djar vibranti u kompetittiv fejn in-nies ikollhom għażla u n-nies ikun jafu x'qegħdin jixtru u x'inhuma r-riski. Wieħed mill-prodotti li sar popolari fi snin riċenti kienu self li saru eh, f'monita barranija u għal ħafna snin offrew lil konsumaturi rati ta' interess baxxi imma l-esperjenza reċenti u rietna li din tista' ssir problema jekk jiġu offruti lil eh, familji li ma jistgħux li lilhom infushom kontra bidla eh, ta' bladdoċ jew f'daqqa eh, fil-munita barranija u il-franki Zvizzeri huma eżempju ċar huma popolari f'pajjiżi bħal Kroazja, l-Polonja, l-Ungerija u Rumanija, imma meta il-Bank Nazzjonali tal-Iżvizzera ma baqax jagħmel il-pegging f'jannar ta' sena li għaddiet, l-ispejjeż ta' dawk il-self verament ola. u ma setawx laħqu mal-ħlasijiet u għalhekk il-gvernijiet mbagħad kellhom pressjoni fuqhom li jieħdu azzjoni sabiex jgħinu l persuni li kienu jinsabu f'diffikultà. Hemm xi pajjiżi li diġà għaddew xi liġijiet oħrajn qed jikkonsidraw jagħmlu dan. Issa dwar x'għamlet il-Kummissjoni għal ġejjieni aħna aġixxejna sabiex nassiguraw li riski li huma assoċjati ma' dawn is-self munita barranija huma ġestiti aħjar biex jassiguraw il-ħarsin tal-konsumaturi fid-direzzjoni tal-kreditu għas-self tad-dar. Imma dan ma jindirizzax il-problema tal-loans eżistenti fil-muniti barranin. U issa edin naħdmu minn qrib ma' dawk il-gvernijiet li edin jaħsbu dwar kif jistaw iwiġbu għal din il-problema. Ovvjament, hemm bżonn li nħarsu l-interessi tal-konsumaturi. Iżda aħna rridu nassiguraw ukoll li kwalunkwe miżuri li jittieħdu huma konsistenti bisħieħ mas-suq waħdini u ma jirristrinġux mod sproporzjonat il-ċaqliq ħieles tal-kapital jew inkella l-libertà ta' kumpaniji Ewropej li jagħmlu n-negozju x'imkien ieħor fl-Unjoni Ewropea rridu nikkonsidraw ukoll li l-ħsara potenzjal tista' ssir għal fiduċa tal-investituri jekk nimminaw iċ-ċertezza legali. Issa l-Kroazja għazlet li taddi leġizlazzjoni li tippermetti lil min qed jissellef il-flus li jagħmel konverzjoni ta' eh, dan is-self fil-franki Svizzera fil-self eh, fl-euro għal rata ta' qabel ma nbidlet. U bekk jispiċċaw fil-pożizzjoni li kienu jkunu li kiku għażlu self bl-euro. Imma mbagħad l-ispiża ta' konverżjoni u jiena nifhem li din l-ispiża hija ta' biljun euro qed titpoġġa kważi kompletament fuq dar il-banek li jkunu ħarġu is-self mingħajr ma jagħtu każ il ċirkostanzi differenti tal ta' min qed jisellef. Kummissjoni ma kien ma ġietx konsultata fuq l-abbozz tal leġislazzjoni u l-Gvern tal-Kroazja ma kellux eh, obbligu li jagħmel konsultazzjoni. Mill-adozzjoni aħna evalwajna jekk l-emendi tal-Kroazja għal att tal-kont tal-kreditu tal-konsumaturi eh, u l-att tal-konsumaturi u miex kompatibbli mal-prinċipji tas-suq waħdini Mela, ħanatikom l-analiżi inizjali tagħna. Huwa ċar li lan li wieħed ħares min qed jissellef biex nevitaw kriżi ta' dejn tista' tiġġustifika restrizzjonijiet għal ċaqliq tal-kapitali u inkella libertà ta' stabilment. Imma fl-opinjoni tagħna li wieħed jippermetti li min qed isellef li għamlu skambju ta' self tagħhom minn franki Svizzeri għall euro brata ta' eh, skambju baxxa artifiċjalment u li tpoġġi il-peace fuq min qed isellef tmur lilin minn dak li hemm bżonn biex nipprevenu il-kriżi u nħarsu il min qed jissellef. Iġifieri hemm bżonn insibu soluzzjoni proporzjonata skont il-libertajiet tat trattati waħda li tista' iżżomm il-fiduċja tal-investituri fil-Kroazja. Din hija kwistjoni ġiet diskussa fil-Kunsill tal-Ekofin, aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ attent ta' sitwazzjoni fil-Kroazja, imma mhux biss fil-Kroazja, anka f'pajjiżi oħra li qegħdin jikkunsidraw li għaddu din tip ta' leġiżlazzjoni. Qegħdin inżommu l-bibin kollha miftuħa, inkluż li niftħu proċedura ta' ksur jekk ikun hemm bżonna. Aħna ninsabu f'kuntatt mill-qrib mal-gvern tal-Kroazja li qed jgħidulna li huma lest li jsibu mod kif nistgħu nimxu qudiem u qegħdin jitkellmu mal-banek konċernati biex insibu approċċ isiet ibbalanċat li jaqsem dan il-pis tal-aġġustament. Jiena nappoġġa dan l-approċċ imma huwa ċar li għandna bżonn li konna progress kemm jista' jkun malajra x'inkella ħajkonna bżonn nieħdu azzjoni. Għalhekk għandna bżonn ta' soluzzjoni li tsib il bilanċi tajjeb li hija konsistenti mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tħares il-konsumaturi ma mhux biss għax tħares ukoll l-investiment u suq waħdini. Din hija s-soluzzjoni li jien ħankompli nafas sabiex nastu għalija u jiena dan li nixtieq nara f'kull stat membru fejn din hija kwistjoni li qed ħassibna bħalissa. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa naddi l-kelma lill kellima tal-gruppi politiċi fisem il-PPE l-Onorevoli Karas, għal 3 minuti. Sur President, Kommissarju, Sinjuri, grazzi ħafna, Kummissarju, għal din it-tweġiba għal mistoqsija. Ir-raġuni għal fejn aħna għamilna din il-mistoqsija hija li kienem azzjonijiet determinati fil-Rumanija, u fil-Kroazja, E, anka azzjoni retroattiva sabiex dawn il e, dan il-self jiġi skambjat u dan jimmina il-fiduċa tal-nies. In-nies għandhom ċertu fiduċa li din tiġi minata passi riċenti waslu għal dubji dwar kemm wieħed jista' jbassar u kemm wieħed jista' jserraħ fuq dan, eh, speċjalment anke minn qasam legali, mhux biss fil-pajjiż f'dawn il-pajjiżi, manka f'pajjiżi oħra u l-Bank Ċentrali qal mod ċar li il-miżuri għandhom impatt negattiv fuq l-istabilità monetarja, fuq is-settur bankarju u anke fuq l-ekonomija reali u hemm periklu kbir ta' kuntaġġ f'pajjiżi oħra l-populisti ehm, fl-Ewropa wkoll. Dawn m'għandhomx ikunu jistgħu iħarbtu l-bażi tal-ordni legali tagħna billi jfittxu eh, profitt ta' malajr fil-elezzjonijiet imma ma jħarsux iżjed il-bot. U din hija xi ħaġa fundamentali għall-Unjoni Ewropea. Aħna komunità li nżommu mal-liġi u għandna komunità ta' valuri u hemm bżonn li naġixxu biex inħarsu u niddefendu din l-Ewropa tagħna ma nistawx nippermettu li din il-fiduċa fil-ordni legali tiġi minata b'mod retroattiv. Għalek, kummissarju, f'dan il-kuntest, nishtiq namillek xi żewġ mistoqsijiet supplementari inti fil-fatt ehm, semmejthom fuq fuq ma mandirizzajthomx. Liema stati membri kelkom informazzjoni dwar l-intenzjonijiet ġbir li ma pajizi ġejtu informati dwarhom minn qabel. X'miżuri biħsibkom tieħdu ma dawk il-pajjiżi li għadhom għaddejjim dan id-dibattitu? Issa biex nurruhom mod ċar li dan imur kontra il-liġi Ewropea fuq il-ċaqliq ħieles tal-kapital u il-perikli li jistgħu jeżistu. U inti kif taħseb li pilastri ċentrali tal-Ewropa bħal mm, ċaqli ħieles tal kapitalu ċertezza legali tista' tiġi garantita jekk nintroduċu regoli li jfissru li self jista jiġi eh, revedut mod retroattiv. Issa ta' tagħna hija li aħna nibbażaw ruħna fuq l-istat ta' dritt u dritt li wieħed jagħmel negozju. Għalhekk, Ejja nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nassiguraw li miżuri populisti fuq medda qasira ta' żmien ma, ma jagħmlux dan. U li riski bħal dan ikollhom l-effett li jimminaw il-fiduċa propju f'dawn il-pilastri tant importanti. Issa fissem il-grupp SND l-onorevoli Ivan għal 8 minuti u nofs. Grazie ħafna, Sur President. Komissarju, Iva, hemm bżonn li inħarsu ċittadini imma il-suq wahdini huwa importanti importanti li l-investituri kollom sigurtà Din hija ħaġa importanti immens, qegħdin nitkellmu dwar kuntatt in kummerċjali fejn hemm żewġ partijiet. U żewġ eh, partijiet iridu jerfgħu fuq spallejhom kemm il-vantaġġi kif ukoll ir-riski b'mod simili. F'kuntatt kummerċjali il-banek jagħtu is-self jirċievu interessi u jridu jerfaw ċertu riski. Għalhekk irridu nkunu ċari li issa nitkellmu fuq l-effetti tal-kriżi tal-2008. Dawn huma mm, self li tieħdu fl-2008-2010 meta il-rati kienu għadhom baxxi huma klijenti li ħalsu tul ħafna snin dan is-self li taw 20-30% tal-valur tal-propieta minn qabel, il-banek pratikament diġa kienu kizbu lura, ħadu lura l-ammonti li kienu selfu, u f'dak il-moment meta n-nies ma setawx ikomplu iħalsu, Mux biss ħadulhom id-dar imma għadu għandhom id-dejn. Din hija traġedja soċjali. F'ħafna pajjiżi, fi Kroazja, fi Rumanija, hemm bżonn li daw kollha involuti jagħmlu xi ħaġa ejja ma ninsewx li l-kriżi tal-2008 ħafna minna kienet minħabba il-banek li għaddew minn banek kummerċali għal banek ta' investiment. Kienu qed jagħtu kreditu ta' ipoteka mingħajr forum ta' eh, sigurtà u kienu qed jagħtuhom lil persuni ma setawx iħallsu laqqas faxar ħajjiet. Imma dakin ħin kienet sejra tajjeb għalihom. jom irridu jkunu responsabli għal dak li kienu għamlu. Għalix ħallasna qares għal għadi. Salvajna l-banek, id-diretturi tal-banek, id-diretturi ta' investiment fil-banek, zammew il-benefiċi finanzjarji tagħhom. Imma il-persuni spiċċaw bla dar wara li kienu ilhom ħalsu għal ħafna snin is-self. Mhux biss spiċċaw bla dar, imma għata għandhom jagħtu l-flus, is-sitwazzjoni ma stax tkompli hekk Konet najdu li eh, għallu li biljun huwa l-ammont li jridu ħales il-bank il-banek biex jiġu għal biex jimxu għal situazzjoni normali. Imma il-settur bankarju jrid jerfa' parti mill-pis. Dan huwa l-istinja l-spiża u nixtieq sur kummissarju li tikkunsidra anka ċifri oħra, ċifra waħda mhux qed tajt kollox xinuwa il-valur tal-kreditu li nata waqt dan il-periodu, xinu l-indiċi tal-benefiċċji tal-banek waqt dan il-periodu, xinuwa il-valur tal-wirt ta' ta' ta' ta' kera ta' dawn id-djar, ġfiri li tiħdu minant persuni li ma setaw xaħalsu. U hemm ħafna fenomeni negattivi li ġejjin minħabba din il-krizi, eh, minħabba krediti li nataw mod eżagġerat. E, anka kienem kazijiet fejn eh, persuni ma setawx iħalsu spiċċaw li, li self jinata fuq il-black il market un bat spiċċaw xorta waħda l-ura fidejn il-banek. Dan kollu għandu effett negattiv li jtjam distorsjoni tas suq Aħna għek mux qed nitkellmu biss dwar ċirkolazzjoni ħinsa tal-kapitali, għek qed nitkellmu dwar responsabilità tas sistema finanzjarju, responsabilità tal-banek u l-miżuri li adottaw il-banek biex ikunu jistaw jagħtu is-self ħadd ma jitlob bank li jadottaw miżuri addizzjonali ta' sigurtà. Il-klient jista' jkollu l-possibilità li pereżempju ebliġi ġdida fil-Rumanija biex ikunu jistaw eh, kampaw. Din il-liġi l-ġdida li għanna fil-Rumanija eh, il-liġi l-ġdida tajt li persuna eh, taħti id-dar l-ura l-bank un-bat emmek tkun spiċċat il-dejn ikun tħallas fil-kontrat ta' self ta' dar jgħid mod ċar li l-ipoteka tkopli il-valur ta' self għalhekk f'mument meta il-proprjetà e, tmur lura għand il-bank mela id-dejn ikun spiċċa. Hemm e, min jgħid li l-banek qed jiffaċċaw telf kbir. Imma immaġinaw ċittadin normali. Iħallas 30% interessi tul ħafna ħafna snin. Umbat fl-axħar ma jkunx jista' jibqa' jħallas. U ikun ħallas dan l-ammont, ikun ħallas 30% ta' interessi, il-bank jieħu dar u xorta jkun fadal dejn, eh, ma nafx jiena, kulħadd irid jerfa' kemm il-vantaġġi kif ukoll l-ispejjeż u ir-riski. Il-banek irridu jkunu banek kummerċali u mhux banek ta' investiment. Grazzi ħafna. Uh, uh, Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma lill-grupp tal-ICR, eh, Angel Dambaski. Zewċ minuti. Grazzi ħafna, sur eh, komissarju, president, kollegi li huma interessati f'dan id-dibattitu memx dubju li il-self ta' Eh, munita barranina barranija jittieħdu fuq livell kbir. Per eżempju, is-self bil-franki Svizzeri li kienu popolari ħafna fil-vant tal-Europa. Kważi 60% tal-non-performing loans kienu propju dawn it-tip ta' self f'munita barranija. Dawn huma motija l-konsumaturi, l-negozji, l-gvernijiet, U fil-fatt ir-Renju Unit u l-Lussemburgu huma iż-żewġ pajjiżi fejn hemm perċentwal kbir ta' self li ngħata lil ċittadini minn pajjiżi oħra. Dawn huma ċentri finanzjarji internazzjonali aħna nafu li dan is-self huma attrajenti minħabba l-fatt li ir-rati ta' interess huma iżjed baxxi, il-perjodu ta' ħlas huwa itwal, imma dawn huma vantaġġi immedjati ma jista' jkunu ta' riskju għaliex eh, it-tul tal-persuna mhijiex dieħel il-paga mhijiex dieħla f'dak il-pajjiż fejn ħadu il-self għalhekk hemm iżjed riski. Palma għet il-Franki Zvizzeri kienu popolari ħafna fil-Europa ċentrali u tal-Vant, ma fl-2008 il-valur ta' ċertu muniti waqa meta mqabbel mal-Frank. U f'daqqa waħda dawk li s-selfu kellhom iħallsu ħafna iżjed minn dak li kienu s-selfu. Fl-2008 ħafna Bulgari ħadu self ta' munita barranija, kważi ammont rekord ridu jixtudjar. Iżda milli jider e, eh, fil-ħarifa li għaddit ħafna E, minn dawn il-loans spiċċaw maqluba għal-munita eh, bulgara jew inkella l-euro għax jew konsidrat li huma aktar stabli aħna nafu li ċittadini jħossu li l-leġislazzjoni Ewropea qed ħarishom huma mħarsa aktar u l-euro hija munita aktar stabbli. Rrid insemmi wkoll id-direttiva fuq it-termini mhux ġusti il-kazistika tal orzi tal-Unjoni Ewropea jagħtu numru ta' regoli li e, ibidlu il-termini mhux ġusti f'dawn it-tip ta' kontratti ta' self. Grazzi. Fissem il-gowi u NGL. L-Onorevoli Mattias, 6 minuti. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Commissário parece que estamos aqui a falar de uma questão técnica muito específica, mas na realidade falamos de um problema político de fundo. Qed nitkellmu dwar kwestjoni importanti ħafna, hija kwestjoni politika fil-verità li hija orizzontali u tolqot anki punti oħrajn. It-titlu tal-dibattitu huwa żvijanti għaliex jekk inħarsu lejn il-każijiet li qed nitkellmu dwarhom, in-numru tas-self u li sar f'munita nazzjonali hija akbar minn dik ta' munita barranija, ma hija ma noqogħdux ninħbew wara subajna. Il-lan ta' dan il-prassi huwa biex inxejnu ir-riski u naħħuha minn istituzzjonijiet finanzjarji u bħal dejjem nabbuha minn flok fuq il-klijenti l-unika ġastifika għal attività bank bankarja hija biex wieħed jagħmel flusu minn fuq in-nies. U għalhekk għandna bżonn bidla. Il-banek iridu b'xi mod jerfgħu għalmenu parzjalment ir-riskju, mhux ir-riskju kollu. Anki dak eh, huwa dak tip ta' diskussjoni li konna jekk nitkellmu dwar is-self, imma ovvjament dan mhux dak qed jiġri f'ħafna mill kuntratti ta' ipoteki. U kull darba li nitkellmu dwar dawn l-affarijiet, insewx il-numri kbar ta' familji illi kellhom ħabtu wiċċhom ma' situazzjonijiet traġiċi għaliex qatt ma għax ma setawx iżommu ehm, eh, mal-pass tal-ħajja, ma setawx ħajsu l-ipoteki, kellhom jgħatu djar lura, spiċċaw eh, minn il-protezzjoni ta' xejn. Jiġifieri kolli ngħid illi l-reazzjoni ehm, tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji hija xi ħaġa li eh, tikxef ħafna għaliex issemmi l-attitudni tal- istituzzjonijiet finanzjarji fis-settur finanzjarji. Istituzzjonijiet finanzjarji m'għandhomx problema billi jindaħlu fi sistemi finanzjarji nazzjonali, għamlu dan illegalment. Anki per eżempju fil-Portugal, f'Baniz dawna għamlu għad il-bicċa ta' xogħol. Fil-Banif, il-Bank Banif. U dawn ma jġiexux għal prinċipi ta' fidi tajba u legalità, imma dejjem jgħidu l-istess, imma eh, aħna talaw il-banek l-orti u da' sekk l-esti. Imma din hija burokrasija Ewropea li tagħtel ukoll min min jirbaħ il-kontratti ta' akkwist dawn dejjem kważi jispiċaw biex ċittadini warbuhom u jitawm laqa ta' siq u għalek nħossu li kredibilità tal-Unjoni Ewropea tal-istituzzjonijiet hija waħda li marret minn ħażin allar madwar l-Ewropa. Ma jistax xanqu għajnejna dan il-pis enormi. iċ-ċittadini tagħna ma tistax tiskużawhom, ma tistax toqgħodu tħarsu s-setturi finanzjarji ma xi ħadd toqgħodu twedu fil-vojt. Għal xejn ħanejdu li l-intenzjoni meta l-Komissjoni li nħarsu l-klijenti le, dan huwa kliem fira, aħna rridu naraw miżuri li juru l-istess determinazzjoni fil-ħarsin tal-klijenti bħal mantom turaw turu meta t-proteġu finanzjarju so intern u um, affarijiet relatati ma' dawn. Grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Morvaj, minuta u nofs. Grazzi, Sir President, jien nistenni dan il-dibattitu. U għastajt nemmen fil-fat illi rajt li għan jitkalmu dwar self fuq il-munita barranija. Fl-axħar intom ftaħtu il-mnimħuħu l europ tagħkom dawn il-persuni jaħmu għal-Ewropa għajjew illi u xabaw billi jaraw dawn il- it-tri jaqraw dawn it-tri kollha kull ta' kuljum in-nies li kważi ħajru suċidju minħabba li ma jistgħux iħallsu il-self eh, tagħhom u ma jafux fejn jaqbdu jduru. Aħna naqluf ta' nies li jgħixu f'jasar moderna nistgħu nsejħula biex ippurvaw iġviri l lura l-self taħħom banek. U dan dinja pjaga li torqos fa' familji madwar l-Ewropa kollha. U fl-aħħar mill-aħħar Brussel hawnhekk fejn tridu tiddefsu kollox qed tgħidu li tagħmlu xi ħaġa fl-interess ta' ċittadini. U fl-aħħar xi soluzzjoni u middera jidher li fil mhux il-każ mhux veru. Xi tridu intom intom tridu li tiftħu proċeduri ta' ksur kontra l-Kroazja minħabba li l-Kroazja deċidew illi jaqbżu għal vitmi, għal nies għal poplu kontra l-banek. Aħna Kroazja qegħdin nappoġġawkom mill-bidu sal-aħħar u miskom tistħu kommissjoni. Intom marbuta il qrib ma' kriminali, ma' kriminali organizzata, demo mafja, mafja Ewropea. Kif tistaw tħarsu lejkom il-fuskom fil-mera, miskom tisħu. Sur Kommissarju, tiġi tiddu tagħmlu biex salvaw tejnu n-nies. Nafu xi tagħmlu biex salvaw l banek imma mhux biex salvaw l-Ewropej. Grazzi. Onorevoli Poshpishil. Grazzi. Dan huwa dibattitu interessanti. Ħassra li ħadu diskutuha nar ta' ħamis wara f'sinar. Jiena kontent isma' birra għal dak il kellek xi tgħid kummissarju, jiena kontent li kommissjoni tħoss li importanti li nitkellmu għal gvernijiet nazzjonali individwalment li proponu abbozza leġislazzjoni fuq dal konverzjonijiet Jena kontenti li ħassib soluzzjoni li ħatajni situazzjoni jibsa finanzjarjament, imma li mussa ta' meħsara l suq wieħed li tal-Unjoni Ewropea ħna tinfittxu soluzzjoni illi mussa tkun retroattiva u illi mussa tkun kontra l-prinċipji ta' integrazzjoni fl-Ewropa. Minna jiena nadar eh, dawk illi kellhom jisselfu l-flus munita differenti u issa jisabu f'sitwazzjoni għada jibsa, iżda Ma tawx ifisser li nispiċaw nadataw leġislazzjoni tmur kontra l-prinċipi tal-Unjoni Ewropea u jiena kontent, komissarju, li qed għan wan sorat xadan u jinti ċertajt li aħna qegħdin nittrattaw il-gvernijiet internazzjonali eh, nazzjonali individwalment. E, biex iżom għasfel qasor, jekk ċertu gvernijiet irridu jgħinu ċittadini tagħhom li ħadu r-riskju u li ħadu self konvenjenti li fl-ħar mill-ħar ma kienx konvenjenti fil-verità għom, mela nistgħu jgħinuhom u għandhom għom imma mhux għaskapitu ta' negozju, mhux għaskapitu ta' grupp differenti ta' mijad fid-dejn. Jekk aħna nejnu grupp li għandu d-dejn, mela min għandu d-dejn xiesta, il-grupp liħor li għandu d-dejn li ma ħadux in ta' self f'monita barranja x'ser jaħsbu. Jekk inti ħatejn grupp ta' debituri, inti ħatkun ħajkun askapitu ta' gruppi ħor ta' debituri. Jiena niġi mir-Repubblika Ċeka komissjoni u fi żmien meta l-Ewropa tal-Vant meta kien hemm dawn il-self il isplodew fil-Swiss Franks, jiena kont mek, kizmin fil-Repubblika Ċeka kont qed wissi n-nies kontra dawn il- din il-weda sabiħa ta' persuni li jridu jagħtu self fil-frank Swissi, Swiss tal-Svizzera. Eh, u aħna marrux għalfej allura minħabba fek nerbu dol problemi li għandhom il-ġirin tagħna, missa l-gvernijiet fl-Ewropa tal fant kif ikkontribwixxew din problema. Dawn il-gvernijiet kemm issew iċ-ċittadini tagħhom minn qabel billi jgħidulhom li jekk dan is-self attrajenti fil- self barrani intom daw li ħajkunu qegħdin jiftħu bi pal riskju. Ġej ma naqadu ma għawx ma l-populizmu li qed naħseb li qegħdin tagħmlu jien nitkellmu ma' gvernijiet nazzjonali jirum, sibu soluzzjoni li muset se tkun għassu u wieħed jiena nija s-suq waħdin huwa l-ikbar valur Ewropew. Grazzi. U grazzi tal-iżommejt maħi. Nadu issa għal Sean Kelly. Le. Si, skużani, il President, tortijaj. Andrej Zwamik, tispeċini Andrej. Grazie. Eżis kollegi nħarsu lejn il-tqasim tal-muniti. madwar id-dinja mela naraw li maġġoranza ħafna drabi ma tiċċaqlaqx mm, bid-dur mad-dinja għal anijiet ta' kummerċ. Allura jekk inti trid li kollok relazzjonijiet kommerċjali il-muniti nazzjonali jridu jidu xi ħaġa biex jgawdu la fil-dollar u tal-Europa, il-yen, il-frank, il-rubel u muniti oħrajn. L-istess jott għall istatistika f'jannar tal-2016 li sibi qal illi l-ikbar self tal-munita barranija saru barra mill-Ewropa, dollari tal-Amerikani u franks Svizzeri. U daw ħafna minnhom huma li huma t-tieni u għat istituzzjonijiet finanzjarji jiġu t tilet Il-self għad-djar um, huma fuq qudiem pereżempju fil-Bulgarija huma l-iktar. Fir-Repubblika Ċeka u għansibu li dan it-tip ta' self mhuwiex eżistenti. Fir-Renju Irlanda, Ċipru, Lussemburgu ħafna minn tip ta' ta' self jitindu minn istituzzjonijiet finanzjarji. Il-Frank Svizzeri jidominaw fl-Awstrija waqt li fil-Polonja u l-Greċja is-sem tagħhom huwa isu nofs dan it-tip ta' self Ġifiri, fi klim ieħor, skont il-pajjiż u l-stabilità finanzjarja tkabir ekonomika u uh, fatturi oħrajn uh, fuq il-munita, mela jagħmel iktar sens li nieħdu um, self jekk inti tieħu self minn munita barranija li mux mill-pajjiż fejn inti qed tgħix qed self Issa jfisser li inti għandek qiegħed taħt obbligu illi ikun hemm ir-rata li titħallas illi kienet tar li kienet qabel mal-munita nbidlet. Però mhux il-self kollu huwa kopert u għalhekk għandna bżonn sistema regolatorja biex naħolqu ambjent fejn fil-fatt il min qed isellef jaf x'qed jagħmlu x'inhu riski u um, fl ħin il- banki ma jistaw jamlu, ma jistawx jamlu talbit inaċċettabli minna ħata klienti taħħom. Barra minnek għanna il-potenzjal tal-volatilità tal-rati ta' skambju valuti. Per eżempju, jekk il-Bulgaru jew jekk Bulgaru jieħu jieħu self il-riskju illi jispiċċa sa' jħallas jolla s-self tijaw, jolla mod tijaw mux se jkun oli, pero jekk mbagħad għandek Russu jew Ukrajin illi deċidu li jihdu self munita barranija pal ma dollaru jew jura, euro. Is-sitwazzjoni tkun differenti għalihom. Għal kif rajna minħabba li il-kribina tal-Ukrajina u il-rubel eh, tar-Russja nwaqgħu. Ovvjament hemm problema minħabba li l-kriżi finanzjarja jew stabilità interna li seħ stat iktar jew wieħed li qegħdin jużaw dan il-moneta pal fil-Greċja fejn għandna l-diskussjoni tar ristruzzjoni tal-Greċja. Id-draħmas ukoll ġew meqjusa. Dawk li kellhom munita komuni kienu ġew benefiċċju fil-każ tal-self tal munita komuni huwa minnu li jekk dawn għandhom rotta skambju fis li huwa differenti li kien meta dak li kun għamel is-self dan irrid jiġi evalwat u kien hemm dan it-tuġibiet li trisqu l-Kummissjoni fuq dan it-tip ta' self u x'tip ta' self interlokali jistgħu japplikaw. Dan jgħod l-iktar għall-istati membri li huma barra mizzon ewra u li għanu huwa li ħafna nies spiss jixtru karozzi li huma denominati fil-prezz tagħhom, jinaqsu fil-prezz eh, biex eh, imma mbagħad ikun hemm is-self involut u l-familja tagħhom ikunu qegħdin jisunkraw jispiċċaw falluti. Minn ukoll għandek il-self tal-ipoteki li jaqgħu taħt il-muniti barranin. Għallek aħna inħossu li huwa importanti li għalan li naċċertaw stabilità finanzjarja li nistgħu nagħmlu huwa waħda mill konvenzjonijiet retrospettivi sew isiħu għabbażi tas-suq. Allura ti tistaqsi jekk dawn huma konformi mal-liġi Ewropea pal moviment libertà ta' moviment tal-kapitali. U dan jista' wassal biex nħassru u niminaw il-fiduċja tal-investiment fis-suq intern Barra minnek il-CJ għalu li il-transazzjonijiet tal-barri ta' barranija ma miex koperti mill leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Peress li hija il-Kommissjoni da ċerta illi l-Unjoni Ewropea hija applikata sew x'ċorta huwa importanti sa barra illi aħna namlu l-pożizzjoni tagħna magħrufa fuq il-kwistjoni ta' kompatibilità bejn il-prassi ta' konverżjoni retrospettiva jew dawn it-tip ta' self denominati jew inkella l-obbligu li l-Stati membri jibatu l-Kommissjoni dak kull tip ta' dokument li għandu jaqsam ma' trasposizjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea adottata jew kellha liġi internazzjonali liġi adottata. Barra minnek irridu. Eh, kien hemm din eh, istqarrija tar-CJ. Huwa minnu aħna importanti li nwessaw il-kopertura legali tagħhom għal dan it-tip ta' ftejn fuq il-self illi ma ġewx eh, miftema Jo maqbula, grazzi. Eh, bardzo proszę eh, teraz o zabranie głosu. Grazzi mela nadu għal kellim limes. Stanislav Polczak għatlet minuti fidejk. Grazzi, President. Ixtieq ngħid li jiena jdispjaċini ferm qed nitkellmu dwar dan il-punt importanti nhar il-ħamis wara f'sinar. Reġeddiddi. Però ħad gost għallak li kellex jgħid il-Kummissarju, għaċċari il-Kummissjoni tħadda b serja tagħdi. Jiena apprezzaj jiena di, għajkejja li jiena rajt li fadli naxnaqfu. Mhix problema speċifika fl-Unjoni Ewropea di, mhux li ħaġa li laqtitna bil-qawwi, iżda ħafna pajjiżi tal-Ewropa ċentrali ġew mill-quta minn din kwistjoni Għax kien hemm ħafna li kienu mill-quta minħabba di problema tas-self li tiħdu monita barranija li kienet batrata ola tal-interessi minn tal manita tal-nazzjonalità ta' kizmin. żmien Għalfej, għax ir-rata tal-interessi kienu iktar baxxi, eh, ma speċat kif speċat sigram varjazzjoni bejn il muniti differenti u minkejja li rati tal-interessi ma nbidlux daqqa waħda l-istellifa kellhom iħallsu ħafna iktar mill-istennew mill-bidu. Xi stati membri tal-Unjoni minħabba dan il-fenomenu iddeċidew illi iddaħlu miżuri retroattivi mod partikolari meta jkunu qegħdin jikonvertu dawn il dawn il-self għal munita nazzjonali. U il dawn il-pajjiżi qegħdin jiminaw val valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea l movimenti tal-kapital u il qed ukoll isemmi u jmur kontra il-stat ta' dritt Prinċipju importanti ħar tal-Unjoni Ewropea ovvjament jiena nifhem sa ċertu punt għal għaliex xi stati membri jixtiequ illi jirriżolvu dawn il-ġirkostanzi soċjali diffiċli ħafna ta' tassellifa iżda il-natura retroattiva għandu jiġi ikkondannat dak illi għandu jaqdir wol u il-prevenzjoni biex intejbu koll il informazzjoni u il għajmin ta' koxjenza fost minn qed isellef ma nistgħux indaħlu passi drastiċi illi ser jimminaw il-prinċipji tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-fiduċa tal-investituri. Ovvjament. Mhux għanna għajnejna, għajnejja, nawna d-dasrati ehm, u ma nagħtix kax qed jiġri hemm min l-abbuż, għammin l abbus u għet jikser artikli tal-kontrat per esempio f'Ungerija fejn jużaw interrotti ta' interess differenti. Hemmhekk dak dak iż-żmien li siġej kien tqis u kien jisom daw u il-deċizjoni tagħhom fetaħ it-triq għal kapaċità li nħassru xi ta' klawżoli li jkunu ehm, taqliħ biss tal-banek, jrendu biss il-banek. Eh, inti konta titkellem ukoll dwar il-konsumaturi, drittijiet tal-konsumaturi, jiena tassew kontent dwar dan iva għandna bżonn ntejbu u nsaħħu dawn id-drittijiet tagħhom iżda fl-istess waqt aħna ma rridux inħassru nagħmlu ħsara għal prinċipju ta' stat ta' dritt. Grazzi. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss l-onorevoli Kelly għal 3 minuti. Grazzi, President. Qed nieħu gost li għandu l-opportunità nitkellem fuq dan is-suġġett fissam il-grupp tiegħi. Fid-diskussjoni tal-lum fuq is-self munita barranija din hija diskussjoni importanti. Metta il rati ta' interess huma stand baxxi wara l-kriżi finanzjarja ħafna nies ruħom ruhom f'sitwazzjoni fejn ir-rati ta' ipoteki fl-Irlanda huma ħafna ola minn dawk tal-medja Ewropea. Kultant eh, huma ma 4% 4% iżda l-medja Ewropea hija 2%. Il-kollegi Irlandiżi tiegħi u jiena ktibna dwar din is-sitwazzjoni il-President tal-ECB il-Mario Draghi nittamaw li nirċievu tweġiba pożittiva. Din id-diskussjoni tal-lum eh, tfakkarni f'punti ieħor li jħassibni bħala rappreżentant eh, tal-poplu ħafna għal ħafna nies eh, ipoteka tidher bħala idea tajba għal ċaħat Irlandiż li hu ipoteka f'Morita Barranija jittista' tfisser li fuq terminu qasir tifrankalu l-flus. Iżda, wieħed għandu ħares lejdan fil-perspettiva ta' terminu twil minkejja l-fatt li forsi tifranka ftit flus eh, potenzjalment fuq medda ta' żmien twali kollok tħallas ħafna iżjed Għalek naħseb illi l-ammont ta' informazzjoni li bank għandu jiprovdi lil konsumatur f'kasta ipoteka bħal din għandu jizdiet u nittama li dan iseħ fl-istati membri kollha. Jekk ittieħed self munita barranija, eh, kull darba l-ekonomija ssir dejjem iżjed fraġli. Il-djar ikunu suscettibbli ħafna għal varjazzjonijiet fil-rati ta' skambju u dan jibdel ħafna il-talba minħata tal-konsumaturi. tal tal konsumaturi jekk ikun hemm ħafna self eh, f'monita barranija ikun hemm eh, spejjeż li jsiru dejjem iżjed eh, varjabbli. Dan jista' jwassal għal fallimenti kbar u kriżi bankarja sistematika. Naħseb illi qabel il-referendum tal-Brexit fir-Renju Unit jekk ikun hemm Brexit il-banek fir-Renju Unit ser ikun imġila li joffru self muniti barranija u bekk ġibu iżjed instabilta fl-ekonomija tagħhom u għal daqstant jina nilqa l-fat il-Komissjoni tirrikonoxxi din il-problema ta' self irresponsabbli u imġiba responsabli minn dak li ħdisem fis-suq illi tant għamlu ħsara lill-Ewropa u lill-pajjiżi fosta manka bil pajjiż tiegħi. Għalhekk nil-għalfat li l t tipprova tindirizza dawn il-problemi. Finalment, nixtieq ngħid lill-Kummissarju illi aħna napprezzaw l-isforzi tiegħu u li għandu ikompli b'dawn l-isforzi. Il-konsumaturi Ewropej ngħidilhom illi f'dawk li huma eh, self muniti barranin attenti għal lupu illi jilbes tanaġa. Eh, thank you, dziękuję bardzo, panie pośle. Grazie, Hafna.